it-tlita li għaddiet, it-tlita li għadda. F'nofs il-lej, skont regola 314 l-iskadenza għal negozjati tal-budget skadit, il-Kunsill u l-Parlament ma qablux fuq abbozz ta' test u dan ifisser li l-proċedura budgetarja għal budget tal-2013 għabbażi tal-proposti li tresqom il-Kommissjoni eh, fallow, da jfisser li negozjati fallow bħalissa. F'każijiet bħal dawn sta l-Kummissjoni issa li tibat set ġdid ta' proposti, il-Kummissjoni diġa ħabret li nar il-ġimgħa 23 ta' Novembru se tressa proposta ġdida bittama li l-Kunsill u l-Parlament bħala entitajiet indaqs bħala awtoritajiet budgetari kun jistgħu jaqblu fuq kompromess. Kompromess li permetti l-implementazzjoni fuq il-budget li ġi maqbul nibdom l-ewwel ta' jannar 2013. ċara li l-Parlament Ewropew konxu x'inhuma responsabiltajiet fil-proċedura budgetarja u flimkien ma' l-Komissjoni Ewropea qed jaħdem sfiq biex jalħaq bil. Nafu li sissa ma tlaħaqx bil u Jekk dan jibqa' jkun il-każ jista' jkollna budget bil-provisional 12 li jista' jsir s-sena d-dieħla imma mhix soluzzjoni ideali, ovvjament. Madana kollu il-Parlament ma jistax jaqbel għal bila kosta kollox, jew skapitu ta' kollox. Kanna diffikultajiet kbar fil-konfront tal-budget u f'dawn l-aħħar sentejn kena nserħu rasna fuq eh, assigurazzjoniet li nataw minn naħa tal-istati membri fil-waqt li l-istati membri suppost kellhom jappoġġaw il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq il-pagamenti per eżempju, eċċetera. Iżda dawn kienu ferm iktar baxx meta qabli mal-miri konfermati mill-Kummissjoni. Dan iċċettajnieh bħala eh, għada kurrenti għal dawn l-aħħar sentejn minħabba l-iskil bazzitarju li kienem. Iżda huwa ċar issa li dan il-livell ta' pagamenti ma nistgħux inħalluh kif Għalek, Għalhekk fil-konklużjoni tan negozjati bazzitarji matul dawn l-aħħar sentejn il-Parlament u l-Kunsill konfermaw formalment li l-pagamenti kollha mhux koperti mill-budget ikollhom jiġu koperti minn budget emendatorju jew budget supplementari. Bekk nkunu nistgħu nsibu l-fondi meħtieġa. U għalhekk il-pagamenti jaqgħu ta' l-kompetenza tal-awtoritajiet Budgetarji il-Parlament u l-Kunsill ġifieri. Iżda dan ridna nagħmluh mal erkemista jista' jkun mingħajr ebda għata xejn. Dan huwa test bl-Ingliż. Ongoing fiscal consolidation. Il-sforzi ta' konsolidazzjoni fiskali fl-Istati membri, il-Kunsill u l-Parlament jaqblu fuq tnaqqis tal-livell ta' pagamenti u appropriazzjonijiet ta' pagamenti għal-2012 meta mqabbel mal-abbozz ta' budget tal-Kummissjoni. Jitolbu l-Kummissjoni titlob Appropriazzjoni ta' pagamenti addizzjonali f'budget emendatorju jekk l-appropjazzjonijiet li ddaħlu fil-budget tal-2012 ma jkunux biżejjed. Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew ser jieħdu pożizzjoni fuq kwalinkwa abbozz ta' budget emendatorju malar kemm jista' jkun biex jiġi evitat xi nuqqasijiet fil-pagamenti u fl appropriazzjonijiet tal-pagamenti. Signori, dan dinija stqarrija mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, mist stqarrija mill-Parlament jew il-membri parlamentari fisimhom. Issa, ninsabu f'din il-pożizzjoni bħalissa għal budget 2012 memx pagamenti li jridu jitħallsu għal fondi ta' kważjoni fondi għax-xjenza, program pal erasmus dawn huma pagamenti li għadhom pendenti għal 2012, pagamenti li jdu jitħallsu mill-Kummissjoni, ċifra monta għal 9 biljun euro. Ista din il-ħtieġa għal pagamenti addizzjonali għal 2012 għadha hemm magħna realtà. U ċifri ħarin huma tal-31 ta' Ottubri mhux bbażati fuq stimi imma fuq impenji legali li l-Kummissjoni trid tonora. Jekk aħna rridu ninnegozjaw bis-serjetà għal budget tal-2013, l-ewwel u qabel kallex il-budget tal-2012 irid ikun implementat mod xira. Jekk ikun hemm pagamenti pendenti li għadhom ma tħallsux nar il- sa Deċembru tal-2012 ma nistawx nieħdu deċiżjonijiet tal-budget kif ser ikun l 2013 L-istati membri madana kollu ma tawniex l-ebda assigurazzjonijiet li ser iżommu ma l-iskadenza l-konklużjoni tal-proċedura ta' konsiderazzjoni u għadhom lanqas konformi ma l-impenni li ttieħdu għal budget tal-2012 li kienu ħadu fl-2011. Palma ġara fil-passat aħna minna konċessjonijiet fil-negozjati tal-budget iżda issa daqshekk ma nistgħux nagħmluhom iktar. Għatfadal xi tħallsu 9 biljun euro u għalhekk il-Parlament Ewropew ma jistax jaqbad jgħid ma ġara xejn ibqgħu sejrin kif intom sejrin fadal xi 3 biljuni jew 4 biljuni imma l-istati membri hekk qed jitolbu li namlu hekk sa nhar it-tlieta li għadda fil-fatt. U għalhekk il-Parlament ma setax jilħaq bil mal-Kunsill u l-Istati Membri. Għaliex l-Istati Membri kienu qed jitolbu li aħna naqbdu napprovaw budget li jkun b'deficit. Il-Parlament issa mhux lest li nien negozja aktar b'dan il-mod. Mhix mhux negozjati li jkunu mmexxin bil-galbu bis-serjetà b'dan il-mod. Tista' tagħmel forsi affarijiet domestikament imma mhux fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea Jekk aħna ma nsolvux il-kwistjonijiet tal-budget tal-2012 u nħallu l-affarijiet pendenti għal pagamenti tal-2012 u nħallu l-imax fuq il-pagamenti li għadhom ma tħallsux, fl-2013 ħanerġgħu niffaċċaw problemi li ma nkunux nistgħu nsolvu. Sinjuri, dan mhux mod xira kif jiġi indirizzat budget, mhix ġestjoni budgetarja għaqlija aktar u aħna marbuta li namlu ġestjoni budgetarja xirqa skont ir-regoli budgetarji. Il-budget għal 2012 irrid jiġi implementat sabiex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tonora l-obbligi u l-impenji għal budget tal-2013. Għal din is-sena għal Ottubru u Novembru għat fadal fondi addizjonali li rridu jkunu disponibli biex inħalsu pagamenti taħt il-budget tal-2012. B'dan il-mod, l-Unjoni Ewropea tkun tista' tkompli tissielet sabiex bekk irresqu kupru ekonomiku, nkatru l impjiegi kif ukoll nelbu l-problemi li feġġew mill-kriżi. Fuq l-intestaturi waħda wieħed irid isir titjib meta mqabel ma' sitwazzjoni preżenti. Il-Parlament Ewropew sinjuri lest li jaħdem beħġaru u malajr biex isib soluzzjoni għal dawn il-problemi mal-Kunsill. Aħna rridu budget għal-2013. Lestin negozjaw miftuħa għal negozjati u barra minnek nittamaw li wara l-proposti ġodda mill-Kummissjoni Ewropea nkunu nistgħu wittu triq biex nibdew negozjati mill-ġdid u nittamaw li imbat il-Konsil jirrikonoxxi li jrid iħallas il-kontijiet li hemm pendenti. Nota pożittiva bħala punt ta' eluq. Grazzi għall-insistenza tal-Parlament Ewropew u għaw impenjajt ruħi għall-kawza tal-Parlament, aħna ksibna xi suċċess. U nixtin ringrazzja l-kulħadd, speċjalment is-Sinjura Balzani, Lamassur u oħrajn għaliex s-silitna fl-imkien u Provajna nkonvinċu l-istati membri li l-budget emendatorju numru 5 għall-2012 irrid jiġi implementat biex jagħmlu mobilizzazzjoni tal-fondi speċjali għal vitmi ta' terremot li seħ fl-Italja, 600 miljon fil-fatt kienu l-fondi. Ġi li l-budget emendatorju supplementari Eh, jiġi approvat l-lum nofsenar u bekk nixdu li aħna qrib ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'każijiet bħal dawn. Jiena firmajt dal-budget emendatorju ftit minuti ilu biex bekk dawn il-fondi ikun jistgħu jiġu rilaxxati u jaslu għand destinatarji. Dan huwa sinjal li l-Unjoni Ewropea turi solidarjetà ma' dawn in-nies li bataw daqshekk fir-reġun ta' Emilja Romagna fl-Italja. Nittamaw li l-kwistjonijiet budgetarji l-oħra nistgħu nindirizzawhom bl-istess mod għal din is-sena 2012 biex bekk f'Deċembru jkun jista' jkollna budget emendatorju numru 6 għal 2012 li jkollu biżejjed fondi sabiex bekk ikonna budget implementat sew sot għal 2012. Sinjuri, permettu li najt li sissa il-negozjati tal-budget li għaddejna minnhom din is-sena kienu ġodda lija bħala President tal-Parlament tal-limt ferm iżda fuq kollox jiena tal-limt li hemm kontradizzjonijiet xi kultant bejn dawk li eh, huma dak li huwa l-Kunsill u dak li tassaw huma mbagħad l-Istati Membri. Għandek xi Stati Membri fil-Kunsill li mhumiex lesti jonoraw il-wedit li jkunu ħadu huma stess. Stati Membri li jkunu lesti li daħluna f'budget li jkun b'deficit. Dan forsi jista' jagħmluh fil-kostituenzi tagħhom u daġamluħ għal-bosta snin u ħafna drabi, iżda jiena nemmen li l-esperti budgetarji dal-Parlament Ewropew mhux lesti jaċċettaw proċeduri bħal dawn fuq il-livell Ewropew. Grazzi ħafna. Das Wort hat nun der Kollege Giovanni Lavia. Issa Giovanni Lavia. Jekk jożbu. President, Ministru Mavrojannis, Kommissarju, kollegi. Kif kienet ifakkar il-President Schulz, tlita 13 ta' xar skadow il-21 jum ta' periodu ta' konċiljazzjoni. Skadenza li fija l-Parlament u l-Konsil mar nexxilhomx jaslu għal pożizzjoni komuni fuq il-budget tal-2013. Mill-punt di vista l-Parlament Ewropew kien konna ċaru tont mill-bidunet li dejjem sħaqna fil-laqat tagħna informali u formali li ma kienx possibbli aktar li nindirizzaw il-kwistjoni tal-budget 2013 minn ma u l-kontijiet tal-2012. Kien ġust għalhekk li namlu evalwazzjoni bir-reqqa ta' ma' l-problemi tal-budget emendatorju numru 5 li dalodu votajna liħ fil-plenarja u bħalma qal il-President eh, ma trattajnieh indirizzajnieh ma anke fir-rigward dak tal-2013. Ma nistgħux nagħmlu allokazzjonijiet finanzjarji għal budget tal-2013 anke jekk il-budget tal-li propost mill-Kummissjoni tressa minn ma ħallejna flejjes dedikati li ġew imresqin mill-budget tas-sena ta' qabel. Il-Provisional 12 uh, edin hemm għoddimajnejn kulħadd u l-Parlament Ewropew ħajimpenja ruħu biex dan ma jsehx, iżda għandna prioritajiet li nixtiequ niddefendu. Fir-rigward il-pagamenti, aħna nixtiequ ftehim fuq livell adattat li kun jista' jippermetti li nkomplu x-xogħol regolari tal-politiki komunitarji kollha. Skont l-impenji aħna nemnu li huwa meħtieġ li ninvestu fuq tkabbir, żvilupp u impigi. Dawn huma prioritajiet tal-Kunsill u l-Parlament għażilhom bħala priorità anke fil-qari tiegħu tal-budget għal-2013. Aħna konxi wkoll mill-fatt mid-diffikultajiet li għaddejjem minnhom l-Istati membri u ħanqisuhom ukoll matul in-negozjati. Iżda dan ma jfissirx li l-Parlament Ewropew lest jissagrifika t kabbir tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-austerità minna reċessjoni ta' xejn kif qed jitolbu xi gvernijiet nazzjonali Jiena xorta waħda fiduċus minħabba li hemm klima ta' kollaborazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet fuq il-possibilità li nsibu qbil fuq il-budget. Iżda nfakkar li f'din il-proċedura l-Parlament Ewropew huwa fuq l-istess livell bħala kodeċiżjoni mal-Kunsill u jrid jeżerċi dal-poter bisħieħ rikonoxxut mit-trattat għal ħarsin tal-implementazzjoni biex xirqa tal-politiki komunitarji u għalhekk favur iċ-ċittadini Ewropej. Thank you very much. Now... Grazie ħafna, l-Onorevoli Gardia Zabal Rubiel. Grazie, Presidente. Komissarju. Grazie ħafna, President, Komissarju, rappresentant tal-Konsil, f'dan id-debattitu dak li nitkellmu dwaru huwa l-bil li nkiseb bej il-Kunsill u l-Parlament fir-rigward il-budget tal-2013. Iżda sfortunatament dan mhux il-każ ma kienx hemm bil għaliex laqqas biss bdejna niddiskutu din il-kwistjoni għadna staġnati nistennaw il-Kunsill biex jiddeċidi ħallas kontijiet li l-om pendenti mill-2012. Il-President dan semmiħ u anke rapporter sur Lavija fil-Parlament Ewropew għana pożizzjoni li hija ċara u loġika ma nistawx nibdow nitkellmu dwar il-budget tal-2013 jekk ma nsolvux il-kwistjonijiet li għadhom pendenti fir rigward l-2012. U l-problemi ta' din is-sena huma 9 biljun euro li għadhom ma tħallsux u jaffetwaw direttament l-numru ta' ċittadini minn numru ta' stat membri. Is-sur Mavrojanis, 500 ħaddim f'pajjiżi mhux qed jirċievu l-fond tal-IGF. Iżda l-istess qed japplika minn 512 ħaddiem mill-Italja, 152 fl-Awstrija, 1000 fil-Finlandja, 1100 fir-Rumanija u 303 fil danimarka ma ma tafetwax li l biss huma miljuni ta' Ewropej li għadhom mhux ċerti jekk se jirċievu l-borsa tal-istudju tagħhom. U hemm individwi differenti minn universitajiet u ħawi oħra ma jafux u s-ser jitħallsu jew le għaliex il-Kunsill għadu ma qabilx li jagħmel dawn il-pagamenti. Din inaċċettabbli. Ma stajniex nimxu l-qudiem laqqas bin-negozjati u għadna nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta oħra. Il-Kummissjoni taf hija l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u nittamaw li l-proposta timxi fid-direzzjoni tal-Parlament. Nittamaw li jkun hemm marġni biżejjed fil-budget biex ikun hemm aktar riżorsi għal programmi differenti Ewropej, aħna nħossu li rridu nsaħħu u Eh, nifaċilitaw ir-riċerka u l-iżvilupp, il-programmi oqfsa, il-programmi ta' mobilitazzjoni li joffru opportunitajiet ġodda l żgħażagħ Fir-realtà bejn il-Kunsill u l-Parlament m'hemmx daqshekk diverġenza fir rigward il-prioritajiet u għalhekk jiena naħseb li nistgħu iva ntejbu s-sitwazzjoni u naslu għal qbil ta' malajr iżda huwa diffiċli aktar li nażlu mbagħad il-livell ta' pagamenti. Inkella ħajkonna programmi paralizzati, studenti mħasbin dwar il-borsa ta' studju tagħhom, reġuni u komuni li jażlu eh, ser jagħmlu ma jafkunx ser jagħmlu ma jarfux ma jirsifux l-flejjes, eccetera. Pagamenti edin hemm irridu jsiru għal Novembru Deċembru irridu jitħallsu fl-2012 u għandna bżonn aktar flus għal 2013 u dawn huma obbligi li l-Kummissjoni ma tistax toqgħod tistenna toħroġ b'distqarrija l darboħra fejn il-Kunsill ma joffri l-ebda soluzzjoni ta' xejn. Bħalissa qed ninsabu f'sitwazzjoni ta' paraliżi sħiħa għaliex huwa neċessarju issa sur Mavrojanis li nsibu mod kif ħanaslu għal qbil u għal darboħra nixtieq intenni li issa il-ballun qiegħed fidejn il-Kunsill. Grazzi ħafna, President. Is-sur Schurz Iva ħallina imma fil-kummenti tiegħu ta' introduzzjoni vera spiega l-affarijiet il-problema bil-Kunsill aħna meta ninnegozjaw magħhom ivo jagħmlu il-konċessjonijiet imma mbagħad meta dawn il-konċessjonijiet jisiru mbagħad se jgħidu li l-Parlament eh, għamel talbit eċċessivi u bażikament eh, mbagħad kulħadd ikun jista' jifhem il dan il-kummenti li ħadd mhux se jimplementa. Jekk inti tiffirma kontrat su tieħu inti obbligu mela eh, jekk il-kontijiet jibdew jitlu dawn irridu jitħallsu. U l-affarijiet jekk jaħdmu mhux biss fil-Parlament imma kullum kien. Jekk eh, ħa nitkellmu dwar il-budget li dana ma jistax eh, jaqbes ir-rata ta' inflazzjoni, imma inti meta tieħu impenn mbagħad trid tagħmel tajjeb minn dan l-impenn. Mbagħad irridu naraw jekk l-istimi tal-Kummissjoni huma korretti jew le qatt eh, m'hemmx biżejjed ftehim dwar dawn l-istimi. Issa, jekk inti laqas ħatemmen f'dawn, mbagħad il-Kummissjoni jew il-budget m'għandux eh, dana jitqis jiżdied biss 6 jew 7 fil-mija imma doppju ta' dawn, jiġifieri aħna issa li għandna bżonn fl-istati membri jkollna tip ta' korp uffiċjali li kontrolla jekk l-istati, l-istimi tal-istati membri li jena taw l-komissarju u ma korretti jew le. Jena għandi żewġ minuti, President, mhux wieħed, mhux minuta waħda. U mbagħad irridu nikkontrollaw jekk dawn l-istimi huma jew mhumiex korretti u jekk ħajkunu korretti mela dawn il-punti kollha dwar il-budget ma m'għandhomx ikunu daqshekk diffiċli kull sena jekk inti tixtieq tħallas inqas jekk inti tixtieq tnaqqas il-budget trid tnaqqas l-impenni. Grazzi ħafna kelli minuta minn miktub imma insomma sur Ashwet. President. Vera ħasra li ma kienx hemm qbir fil-konċillazzjoni. L-istampa batet tweġiba irċeviet tweġiba donna negattiva huma ħadu l-informazzjoni li l-Parlament kien ta' il refjut imma President eh, imma il-Parlament ta' il-kas eh, mod ċar dan id-disgwit huwa wieħed tekniku eh, xi retrospettiva dwar 9 biljun euro is-somma li hija rifletta fil-bozz tal-emenda tal-budget numru 6. Kif għadu kif għalli sur Boulder irridu aħna niġbdu dawn l-lezzjonijiet irridu kunem hemm iktar kontrolli, iktar segurità fuq il-kontrolli dwar l-istimi mill-ispejjeż tal-Istati Membri, imma Ek f'dan l-istadju attwali nixtiequ li jkun hemm ifrizar fid-daqs tal-budget tal-2013 għalhekk aħna nistgħu naċċettaw biskieħ li ma nistawx aħna jew eh, eh, ma jistgħux jistennew li aħna senġorru responsabilta daqs kbira ġifir 20 biljun euro mill-2012 sal-2013. Iva, nistgħu naraw li dina kwistjoni għal kunsill li l-kunsill irrid isolvi u għalhekk jiena naħseb li aħna aħna l-Parlament irridu aħna nitħattu b'mod pozittiv, niddiskutu b'mod pozittiv mal-Kunsil u nippruvaw insibu soluzzjoni bikrija. President, mux sigrit li l konċillazzjoni tal-2013 fallit qabel ma bdejtim minħabba l-fat li l-Kummissjoni ħarġet bi din it-talba għal 9 biljun euro iktar sabiex il-ħlasijiet ta' din is-sera jiġu koperti. Jiena kont xettika dwar dan il-bżonn li jkun hemm iktar flus. Il-maġġoranza tal-istati membri ma jistgħux jippermettu il-kofinanzjament f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi. Għandna bżonn aħna niftakru li fi frar ta' din is-sena xarrejn wara l-eluq tal-kontijiet tal-2011 il-Kummissarju dwar il-budget għallulna li kien hemm nuqqas nuqqas ta' 11 biljun euro. Umbat, favri pri li ġifiri xarejn wara għal li hemm ammont ta' 1.5 biljun. Umbat waqt il konċellazzjoni tal-ġimgħa l-oħra sur Lewandowski eh, tkellem dwar tnaqis ta' 1.5 biljun euro l-2012. Ġifiri mela, illi ma ċifri għanna nemnu għawnek. Dana affetwa ħafna il kredibilta ta' dawn il-negozjati, specialment ġifiri il-Kummissjoni ma nix natu iktar flus il-Kommissjoni sakemm ġifiri ma, ma toħorroċ bi informazzjoni li nistaw aħna nserħu fuq għaw tkun preċiża ili najtek għal ħafna snin issa grazzi. Grazzi ħafna Sur Butikova. Għandek blue card? Inti taċċetta l-blue card? Iva. Jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi, nishtiq jiena nressa uh, mistoqsija lill-membru onorevoli. Mela, kif ħatis tajt l-persuna li għanda d-dejn eh, persuna li ma tistax terġa tħallas lura dan id-dejn xħatajdila din il-persuna. L-uniku kompromess li eh, il-Konsillu l ġifiri u l-Stati membri ħadu jgħablu eh, fuq eh, l-2012 ġifiri u l-ammonti ta' sena l-oħraġ fatt li rriti tressa iktar flus qed nirreferi għal fatt li hemm ġrajiet mhux mistennija ġifiri kuna hemm ammonti għal dawn il-ġrajiet mhux mistennija pal pereżempju l-arar fl-Italja. Imma jekk dawn ħajjoħorġu bi dawn iċ-ċifri li huma kważi 7% tal bagġet tal-2012 dan mhux aċċettabbli u hawnhekk nistgħu naraw li eh, l kontabilta tal-Kummissjoni ma nistawx aħna nserħu fuqha. Grazzi ħafna sur Sur Garriga wkoll jixtieq intervjeni taċċetta il-blu card Sur Garriga. Sinjura Andreas, inti taħseb li il-fatturi li trasqu minnaħa tal-Istati Membri li l-Kummissjoni Ewropea huma prova li ehm, dawn huma affidabli jew le. Jiena nemmen Sur Garriga, nemmen li għanna ikolna il-prova li il-proġetti dawna iva tmexxew b'mod effettiv. Dawna huma l-provi li jettiċ il-flus għax mela eh, dinek il-bżon ta' 9 biljun euro ma jistax dana joħroġ minn min għal liħor hekk f'daqqa waħda. Grazzi ħafna, Sur rappresentant tal-Kunsill, is-Sur Zwifka. Le, skużawni, is-Sur Mavrojanis. Membri, kummissarju, president, vera jiddispjaċina li l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni li eh, seħħet wara l-plenarja ta' Ottubru, sfortunatament il-Kumitat ma setax jikseb konsens fuq il-budget ta' l-2013 fil-periodu ta' fil-periodu ta' 21 ġurnata. Il-Presidenta Ċipriotta għamlet l-almu tagħha ħadmet bir-reqsa biex ikun kompromessi bejn il-pożizzjonijiet anka sal-aħħar sigħat imma kellna naċċettaw li l-femiet tal-żewġ istituzzjonijiet tagħna baqgħu il-bot ħafna minn xulxin għalhekk ma kienx possibbli sfortunatament li jinkiseb ftejm il-Kunsill jemmen li wera li kien miftuħ eh, flessibbli waqt in negozjati speċjalment waqt l-aħħar ġranet tal-periodu perjodu ta' konċiljazzjoni star ftit progress u b'mod speċifiku seta' japprova element prinċipali tal-pakket tan negozjati fil-labbozz dwar l-emenda tal-budget numru 5 tal-2012 dwar il-mobilizzar ta' 670 miljon euro mill- font sabiex sabiexina tal-appoċ eh, l-Italja minnajr ma jkun emment ikbar il-proposta tal-Komissjoni. Ma minn kajja dan il-passi ma sibniex, ah, ma nexxinix nsibu l-flessibilta meħtieġa f'kull istituzzjoni, flessibilta li kena bon sabiex namlu progress fuq il-budget tal-2013. Il-mandat li nata l-Komitat ta' Konċiljazzjoni kien li jinkiseb bil-ftejm fuq dan il-budget tal-2013. Imma ma kienx possibli li jinsibu mod kif nistaw nimxu l il-qoddim ma nindirizzaw din il-kwistjoni tal-abbozz tal-emenda tal-budget tal-numru 6 tal-2012 li qed jipprova jfittex 9 biljun euro eh, fi ħlasijiet ta' proporzjonijiet addizzjonali għal din is-sena. Is-Sinjura Tarzija eh, Garzia Zabal Rubial għandha raġun li iva u huma parti minn dan l-abbozz tal-emenda tal-budget numru 6 u aħna vera napprezzaw is-sensa eh, urġenza il-Kunsill kien u għadu jibqa' ġifieri ġifiri les li diskuta dawn l-elementi tal pakett tal-budget u huwa impenjat li jonora dawn l-obligli tal-ħrasijiet tagħna imma aħna se nkomplu nimxu mal-opinjoni li dawn l-affarijiet ma jistgħux dawna jitbedu mill xulxin naħdmu fuqhom weħedhom mod individwali rridu nsibu bilanċ billi naħdmu fuqhom f'daħqa uh, konsens bejn iż-żewġ partijiet. Ġifieri hemmhekk kien hemm id diskrapanza bejn id-dispożizzjonijiet differenti tagħna għalina hemm rabta bejn l-abbozz l-emenda tal-budget 2006-2012 u mbagħad il-budget tal-2013 dawn it-tnejn qed jimmiraw li jaċċertaw il-kontinuità tal-istess programmi tal-Unjoni Ewropea azzjonijiet ukoll u dawn it-tnejn irridu jiġu finanzjati mill-istess kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri. Ovvjament, Barriet dan kollu xorta għat nixtieq ngħid li rrid jibqa' ċar li aħna se nonoraw b'mod sieħ u nħarsu id-drittijiet u l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u l-essenza u n-natura tal-proċedura budgetarja. Eh, kol leġislazzjoni, kol deċiżjoni u anka intkom għandkom xi aspetti li għandkom ah, ah, ftit aħjar minna taħt xi eh, ċirkustanzi speċifiċi. Issa fadal ftit ġimgħat biss eh, sakemm eh, tispiċċa din is-sena ovvjament issa qed nistennew abbozz ġdid fuq il-budget mill-Kummissjoni trid tikkonsidra l-progress li għamilna sissa sal-lum bi rikonċiljazzjoni wkoll ta' pożizzjoni differenti ta' żewġ istituzzjonijiet tagħna. Iva, ovvjament kieku jiena xtaqt li ikollna fi situazzjoni daqse eh, differenti minn eh, pozizjoni tal-lum. Ma xorta għadnet nittama li se nkunu nistaw nixbu riżultat pozittiv f'dan iż-żmien qasir li qed jibdel. Il-Presidenza Ċipriota se tagħmel l-almu tagħha biex jisir il-progress malajr fuq l-abbozz tal-baġit aħna tinserħu fuq il-rida tal-Parlament Ewropew li eh, iżom dialogu kostrittiv magħna ħalli bekk ikollna budget mill-bidu tas-sena d-dieħla. President, membri onorevoli, jiena ninstab konvint li l-kredibilità kollettiva tagħna se titpoġġa f'riskju jekk aħna infallu li jew ma nagħtux riżultati d-darba. U ġifieri se jkun hemm konsekwenzi jekk ma nistgħux aħna naslu għal ftejm, imma jiena nistab konvint li se nkunu nistgħu nelbu diffikultajiet u niksbu kompromess. Il-Presidenza ċipriota u jiena stess personalment aħna impenjati li jkun hemm riżultat li jkun wieħed pożittiv u ta' suċċess. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi, is-Sinjura Hedgard għal Kommissjoni. Grazzi ħafna, grazzi. President l ewwel qabel kollox nixtieq ninforma lill parlament li sfortunatament is-sur Lewandowski kellu l lura Brussell għax kellu jagħmel tħejjiet urġenti fuq l-MFF eh, żminijiet vera ħafna xogħol għalih eh, l-ewwel qabel kollox nixtieq najt li nilqgħu jiġifieri tip li sar fil-emenda tal bagġet eh, tal-emenda numru 5 li se l lil dawk mill-Reġjun ta' Emilia Romanja. Jiġifieri dan huwa eżempju eh, tal-fondi tal-Unjoni Ewropea x'jistgħu jagħmlu u għalhekk dawn l-affarijiet huma daqshekk importanti waqt li vera jiddispjaċija l-Kummissjoni li ma setax inkiseb ftehim fuq il-budget tal-2013 waqt il-perjodu ta' konċiljazzjoni li kif hemm miktub fit trattata aħna ninsabu konvinti li xorta waħda nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni sal-aħħar ta' din is-sena. U fil-ġranet li ġejjin il-Kummissjoni se tippreżenta abbozz ġdid tal-budget hekk kif miktub fil- ehm, l-artiklu 314 trattat. Issa, il-Kumitat ta' Konċillazzjoni diġa għamel pro progress sabiex jidentifika elementi possibli ta' kompromess eh, għal dan il-budget tal-2013. Il-Kommissjoni għed tiħu dawn eh, il-progressi fil-konsiderazzjoni ek kifet ħej l boss il-ġdid tal-budget. Ek b'dan il-mod il-Kommissjoni għed t-tama li tisfrutta bisħiħ l-opportunitajiet tal-Konsillu l-Parlament sabiex jinkiseb il-fsejm fuq il-budget tal-2013 qabel minn din is-sena sabiex ma jkunx hemm umbat Eh, situazzjoni fejn irridu marru lura għal ċifri tal-2012. Hemm il-kwestjoni tal-ħlasijiet dina għada kwestjoni waqt il-konċiljazzjoni kien hemm xkil minħabba in-nuqqas ta' proporzjonijiet tal-ħlasijiet fil-baġġet u l-appropriazzjonijiet żejda li l-Kummissjoni talbet ehm, l-appropriazzjonijiet addizzjonali li talbet il-Kummissjoni għal-2012. Aħna konxi ta' diffikultajiet li l-Ewropa taħdbat wiċa magħha kif ukoll il-miżuri li ta' li qed jitpoġġew fuq għatta eh, stati membri imma id-dmir tal l-Unjoni li tikkonforma ma l-obligi legali tagħhom li jaħġu mill-impenni li saru kemm fil-budget attwali kif ukoll ta' qabel l-abbozz l emeda tal-abbozz tal-budget numru 6 eh, għadu għat jiġi diskussu imma l-kontijiet irridu jitħallsu lura Sinjor Andresen iva dawn huma kontijiet veri dawn huma impenni veri mhumiex stimi imma le qed nitkellmu dwar il-kredibilità dwar fix-xogħol li aħna nagħmlu hawnhekk soluzzjoni li tagħmel sens u sabiex nikkonformaw mal-ħlasijiet tal-2000 2012 da din is-soluzzjoni trid tinsab issa jekk l-Unjoni tixtieq iżomm il-kredibilità tagħhom. Dawn l-autoritajiet eh, nazzjonali dawn avvanzaw il-fondi fil-iżvilupp koordjoni eh, u iżviluppu anke r-riċerkaturi U kif issema u koll qabel l-studenti li qed jistennew il-lasijiet taħt programmi bħal l-Erasmus u il-programm AFAS għar riċerka l-Kummissjoni qed tikkonsidra li l livell adegwat ta' ħlasijiet huwa meħtieġ sabiex inkomplu ninvestu fil-dawk il-meżuri li jappoġaw it-kabir u x-xogħlijiet. L-istituzzjonijiet kollha jaqblu mal-istess prioritajiet nixtieq issa mmur lura l-budget tal-2013 u l-passi li jmiss. Il-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha sabiex tippreżenta bozz tlit tal-budget li jista' jagħti bażi soda għal ftejm bejn il-Kunsill u l-Parlament. U dan wkoll eh, il-Kummissjoni se tkun ta' sensara sabiex tgħin li jkun hemm l-adozzjoni tal-budget tal-2013. il koll kemm aħna ħbatna ruħna ma' sitwazzjoni simili fl-2010 ġifieri eh, dwar l-ewwel budget taħt ir-regoli l-ġodda mm, eh, tat-Trattat ta' Lisbona f'dak iż-żmien l-istituzzjonijiet kollha ħadmu flimkien b'mod kostruttiv, b'mod insensiv għalhekk il-budget tal-2011 ġi adottat fil-ħin f'waqtu. U issa nixtieq nagħlaq President nixtieq insemmi ftit mill-konsekwenzi li jekk ma jkunx hemm ġifieri adozzjoni tal-budget, ġifieri rridu nikkonsidrawha għax hemm ferm importanti ftit eżempji l-implementazzjoni tal-prodotti eh, tal-programmi u azzjonijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea jkunu mdewma b'effetti negativi fuq il-beneficjarji, per eżempju rimborse eh, jkunu hemm minn fihom eh, fil osma pal agrikoltura bejn 75 sa 80% tal professjonijiet tal ajnuniet diretti li huma ehm, meħtieġa fi jannar u fifra tal-sena d-dieħla mbagħad tkun impossibbli li nimmobilizzaw xi strumenti speċjali bħal pereżempju l-Fond ta' Solidarità tal-Unjoni Ewropea, l-Fond tal-Aġġustament ovvjament eh, għal-globalazzjoni jew inkella r-riserva eh, l-lajnuna li trittina ta' f'kasta enerġenza, mbagħad dawk l-aġenzi li qed jitwaqfu bħalissa u eh, lek jaħbtu wiċċhom ma' ħafna diffikultajiet biex jaqdu r-wol tagħhom. Pereżempju dan jista' jkun il-każ għal din l-Aġenzija fil-qasam tal-affarijiet interni, Aġenzija dwar l-IT li fil-ġanet li ġejn se tibda taħdem jiena naf li l-Parlament Ewropew u l-Presidenza Ċipriotta ma konxi ta' dawn ir-riski u żewġ istituzzjonijiet huma lesti li jkooperaw b'mod intensiv fil-ġimgħat li ġejjin sabiex iwittu l-triq għal ftejm bi bażi soda qabel tmiem din is-sena. Jiena qed nesprimi it-tama sinċira tal-Kummissjoni sabiex tinkiseb soluzzjoni u jiena qed nafda li permezz tal-isforzi komuni se nkunu nistgħu niltaqa' hawnhekk nerġgħu fi Diċembru sabiex nappoġġaw budget tal-2013 li fih il prioritajiet konġunti li ehm, jwassal għal tkabbir ekonomiku umbat juri u koll l-impen li l-Unjoni tista tiħu azzjoni. Dan huwa l-aħjar messaġġ nistgħu nibatu li ċittadini f'dawn iż-żmini daqshekk diffiċli sur l-Amazon. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil. Grazzi, President. Grazie, Commissioni. Dwar il-budget, Parlament wara li wara realistiku u responsabbli fil rigward tal-budget. E, fl-ħar snin il-maġġoranza kwalifikata dan il-parlament aċċetta l-ammonti tal- tal-ammonti u assigurajna wkoll li jizommu l-prioritajiet politiċi tagħna li huma simili għal dik tal kunsill tal-Aġenda tal-2020 u tal riċentament il-Patat eh, Kabbir l-istess sens ta' responsabilità nistgħu nsibu wkoll illum kif qal sur Schulz il-budget tal-2013 ma jistax jiġi eh, diskuss sa maħna aħna fondi għal 2012 ħadd mill-27 ministru qed jiddubita id-9 miljun euro iżda jidher li maħut minnom ma jridux ħalsu, ma jridux ħalsu l-pagamenti kollha li supposta ħalsu biex bekk il-programmi kollha jiġu implementati u din l-attitudni qed tmur kontra regolamentazzjoni finanzjarja qed tikser ukoll il-budget tal-2012 li aħna l-kolli votajna fuq li jinkludi l-impenn li nqara iktar kmieni miss Sur Schultz biex nadottaw daw il-budget matul l-istana jkun hemm bżonn dan it jikseru ukoll li trattat innifsu. Il-budget irid ikun wieħed ibbilanċjat, irid jinnivvitaw fuq u fl-istess ħin. Aħna rridu nivvutaw b'mod tajjeb u nimplementaw ukoll u mhux m'għandniex noqogħdu b'disa' biljun euro ta' dejn. U lejliet il-laqgħa tal-Kunsill Eh, dan il-refjut li nħalsu il-voices eh, tal-bira eh, ser marru kontra l proprietjonijiet tal-budget li jmiss. Għaw minnet jinsa però fil-rigward tal-budget jek inti se tagħmel negozjati għal sena jew inkella għal seba' snin, inti ma tista' tagħmel xejn mingħajr il-fejn minnaħa tal-Parlament Ewropew. Għal daqstant ejjew ikonna fiduċja fil-Kummissjoni nejt li l-Komissarju tal-Budget il-ġdid li jipprepara verżjoni ġdida tal-Budget li jħun konsiderazzjoni eh, situazzjoni aħna na fiduċa siħa fil-Presidenza Ċipriotta kienu attivi ħafna u aħna na fiduċa siħa siħdu inizjattivi kif suppost. Grazzi. Grazzi President, jiena mort għallaqat uh, eh, fil-Parlament ma tantx diskutejna affarijiet minħabba li kienem diskussjonijiet fuq eh, la bosta l-emenda 5 u 6. Jiena nista' ngħid li la bosta l-emenda eh, numru 5 bilna fuq għadi kienet kwistjoni morali u mux ħaġa finanzjarja għal daqsant grati fuq dak li seħ jiena daqsappuntat pero li ma kien hemm l-ebda la fuq l tal-emenda tal-baġit numru 6 jiena ħasseb li l-impenji legali mhux se laħu u ukoll mħasseb ħafna iktar dwar il-futur ta' xi programmi u proġetti fil-futur. Jiena nispera li l-Kunsill tkun tista' jista' jilħaq ftehim fuq din il-kwistjoni għaliex din hija ġlieda fil-Kunsill u rridu insolvuha. Immorru lura għal kwistjoni tal-Parlament f'sezzjonijiet oħrajn tal-Baġit fakkar il-kollegi f'din il-Kamra li aħna zammejna sa 1.9% uh, biex nżommu um, mal-budget line u din iċ-ċifra ta' 1.9% eh, twassal għal spejjeż żejda kif ukoll um, xi żieda fil-paga u għal daqstant din iż-żieda um, hija żieda baxxa u għal daqstant il-Parlament għandu jkun grat u gburi b'dan dwar sezzjonijiet oħrajn u żewġ affarijiet pendenti għalfejn il-level ta' zida li ser jingħata lill istituzzjonijiet oħrajn il-nkedan kollha l-Kunsill xorta waħda irrid eh, din li friżar għall-baġġett kollha fis-sena d-dieħla. L-istituzzjonijiet kollha jrid ngħidu li ma' differenti u għal daqstant irridu naraw li wħud minnhom iva jieħdu iż-żieda eh, iżda nħeġuhom biex iżommu ż-żieda tagħhom inqas minn wieħed punt disa' fil-mija wkoll Ħaġa oħra pendenti jew dwar wieħed punt seba' fil-mija f'żida f'pagi li fir-rigward tal-Qorti tal-Ġustizzja dan il-Parlament jemmen li huwa prudenti waqli li din iż-żieda ta' 1.7% appoġġuha fir-riserva. L-affarijiet jistgħu jiggravaw għaliex jekk ikun hemm din iż-żieda jaf li immorru lura għal ċertu fondi tal-2007 għal daqstant inħeġġiskom biex tilħu din il-concession u nqisu din il-1.7% f'żieda f'pagi fir rizervi Grazzi. Sur Alvaro, mhux postu għal daqstant għaddu sur Morganzi. Blue card Mr. sur Taċċetta? Survon, jiena naħseb nirrispettak ħafna, nivjaġaw spiss flimkien aħna, iżda jkolli nistaqsik din il-ħaġa, kif inti tiġġustifika fis situazzjoni eh, li nsabu fiha l mod partikolari fir reninit fej kienem frizar fil-pagi u nies li tilfu fuxolom fis-settur pubbliku minħabba tnaqis fil-baġitu l osterita inti eh, aħna l eurokratiċi aħna munni minn dan kollu eh, u għandna wkoll żieda ta' 1.9 fil-mija fil-pagi tagħna għandu jkollna frizzar ukoll uh, fil-pagi tagħna u anke tnaqqis minħabba s-sitwazzjoni li sabu fiha. Sur Vonik jogħġbok. Grazzi, President, jiena ma milt lebda kumment dwar il-mertu ta' 1.7% fil-żida punt tiegħi kien l-Ordi tal-Ġustizzja. Probablement ser tieħu din iżjeda u ser ikonna nħallsu wieħed pun seba' fil-mija jekk irridu jew le għal daqsan dawn iċ-ċirkostanzi naħseb ikun tajjeb li l-Parlament ipoġġi dawn il-flus f'riserva. U għal daqstant naħseb li huwa tajjeb li l-istituzzjonijiet kollha jpoġġu dawk il-flus f'riserva wkoll u nispera li taċċettaw din il-pożizzjoni. Grazzi. Is-Sur Morganti. Grazzi President. Mill-falliment ta' konċiljazzjoni rajna li ħarġu ħafna problemi, il-problemi li għanda l-Ewropa li ma diċ treġġi il-flus eh, li kellhom jingħataw lill Emilja ehm, kienet wadam l-iktar affarijiet gravi li ġraw fl-Unjoni Ewropea. Din l-Unjoni Ewropea tirriskja li tispiċċa li stati membri m'għadhomx les li jisimgħu x'inhu ma talbiet tal-Kummissjoni u wkoll fir-rigward ta' noqqas tant interess li din l-Ewropa qed jirnexxila toħloq ċaġa għadda titkun ċara li l impenni li aħna nidu s-għanna nirrispettaw għallura programmi li ġaġa u pjanifikati bħal Erasmus għandhom ikollhom ir rizorsi meħtieġa biex jibqa' għaddejjin. Għal-futur aħna rridu naġixxu b'mod iktar pragmatiku u inqas ideoloġiku u nifukaw fuq għanijiet li huma ta' verament ta' priorità u nitlob li l-ewwel ħaġa li għandna nibdlu hija din l-Unjoni Ewropea kif l-lum li fija ħadd madu jemmen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 u ehm, l-falliment ta' dawn id-diskussjonijiet ehm, għanda tiġi jusa bħala xi ħaġa ta' ħasra kbira. Jidher li għedin il-bot ħafna minn xi tip ta' kompromess da rridu nsibu soluzzjoni għal pagamenti tal-2012 id disa biljun euro għaliex xinkella il-budget ta' sena d ser jitpoġġa f'riskju. Dawn il-pagamenti għandhom isiru ġew approvati u għandhom nonorawhom. U dan jolqot mod partikolari l-Erasmus fost programmi oħra. Eżempju, il-fondi soċjali, il-fondi ta' koeżjoni u l-iżvilupp rurali kif ukoll il-programm tal-riċerka. Grazzi, nadu għal kelliema li miss. Parlament Ewropejski stoi na staż Il-Parlament Ewropew huwa il-gwardjan tal-obbligazzjonijiet budġetarji tal-Unjoni għal daqstant matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni aħna ma stanix naqblu li nibdew nitkellmu dwar il-budget tal-2013 meta m'għandniex riżorsi biżejjed biex nonoraw l-obbligazzjonijiet preżenti tagħna. Hemm bżonn ta' li nadottaw budget emendatorji li ammonta għal 9 biljun euro għaf l-interess tal-istati membri dan kollu għaliex inkella l-istati dawn il-fondi ser imorru lura għand l-istati membri bħala tip ta' rimbors għall-infiq fiħdan il-kuntest tal-fondi ta' koezjoni. Dawn ukoll ser imorru l-ura, dawn il ser imorru lura għand ix-xjenzati, riċerkaturi u l-scholarships tal-Erasmus. Il-budget tal-2012 ser jippermet Tilna il-konklużjoni tal-budget tal-2012 ser jippermettilna li konkludu l-budget tal-2013. Minajr però il-kollaborazzjoni tal-istati membri il-kredibilità ta' dan kollu ser tispiċċa. Is-sur Savana, kjoġbok euroopan unioni tarvitsee budjetin joka rakentaa eurooppaan Grazzi l-Unjoni Europea għandha bżonn ta' budget biex tkun tista' tibni u twassalna għal iktar kabir ekonomiku ġewwa l-Ewropa u nagħmlu xi ħaġa wkoll dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea kollha. Aħna Provajna namlu tibdiliet fil-budget iżda dak li aħna rridu namlu ġewwa l-Unjoni huwa li nassiguraw li aħna inwafqu darba l dejjem l użu ħażin tal-fondi tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu naddu dan il-messaġġ lin-nies. Mhijiex faċli u sempliċi din is-sitwazzjoni iżda dan huwa il-messaġġ li rridu nibatu. Aħna rridu l-istati membri rridu qed jitkellmu dwar responsabilità dwar il-budget iżda aħna rridu noqogħdu attenti u nieħdu ħsieb il-fondi li nieħdu mingħand iċ-ċittadini. Fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu ngħidu ejjew nibnu mill-ġdid din l-istruttura u ejjew nibnuha sew kif suppost għaliex din hija eh, l-iktar ħaġa importanti ġewwa l-Unjoni Ewropea bħalissa. Grazzi, ngħaddu għas-sur Rubik. Grazzi, President. Aħna għanna impenji u appliki biex namlu ċertu programmi, aħna għamilna monitoraġ ta' valwajn jom u s rridu nħallsu. Iżda rridu naraw meta ser jisiru dawn pagamenti. Fir rigward tal-2012, u jekk dan ma jsirx issa dan ser jiġi trasferit għal 2013 u aħna għandna ma qbilniex dwar x'inhuma il-limiti xi tkun ser tkun il-bażi u Irridu nsibu mod ta' kif ser inħallsu għal dawn l-affarijiet kollha differenti, dan però jikseb tnejn minn tlieta tal-maġġoranza tal-kunsell Irridur l-nis tal-Europa li l-programmi Ewropej fil-fat għandhom valur miżjut. U aħna ninsabu fi krizi fejn id-deficit tal-budget u magbar ħafna irridu situazzjoni pozittiva ekonomika u rridu nsibu xi tip ta' konsens irridu programmi li jistaw u xogħlijiet u jippermettu li jkun hemm iktar tkabbir li tant huwa meħtieġ. Grazzi, naddu għas-Sinjura Holmeyer. Grazzi President. Nishti naqbel ma dawk il-kollegi li qalu li il- Konti jitpendenti għandhom jitħallsu. U ma nistawx noqogħdu ndumu ma nħalsu għamma li xinkella ser ikonna nħallsu l-interessi wkoll. U ovvjament jekk aħna ma nħallsux mhux ser nitilfu l-kredibilità ma l-elettorat. Aħna wedna li ser isiru dawn il-pagamenti u għal daqstant għandhom isiru Huwa importanti li dan il-budget mandatorju għandu jiġi adottat u implementat għal-2013. Jekk aħna mhux ser nagħmlu dan ser ikonna bżonn ta' budget ikbar fl-2013. U ser ikollna jħallsu xorta waħda il-kontijiet tal-2012 kif ukoll l-interessi tagħhom. Naf li għadej minn kriżi iżda jekk aħna rridu niblu l-mod ta' kif aħna nitrattaw bil-appropriazzjonijiet tal-impenjiet tagħna eh, fil-futur irridu niddiskutuh. Iżda ma nistgħux nibdu l-passat, aħna ħadna deċiżjoni konna li dawn il-pagamenti ser isiru għal daqstant irridu isiru. Jiena għana li jsiru iktar negozjati mal-Kunsill biex insolvu dawn il-problemi. Nagħlqu l-KHDI u ngħaddu għas-Sinjura Hedegard fisem il-Kummissjoni. Grazzi se nżomm fil-qosor kif qed iktar kmini qabel aħar din il-ġimgħa il-Kummissjoni se toħroġ bi proposta ġdida bażi ta' dak li aħna smajna minn naħa tal-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Aħna l nafu kif e, iż-żmien huwa tant importanti. U aħna naħsbu li jekk hemm rida politika għad għadu possibli li konna budget tajjeb kif nixtiequ għal-2013 kif nistgħu naraw minn dan il-budget dan dinja minn din diskussjoni dinja l-inqas ħaġa li jistennew iċ-ċittadini tagħna minn għandna. Nafu li jekk da ma jsir ser tkun taħsara kbira għal kulħadd u mhux ser tidher nidru tajja fl-anqas. Walla san se nagħmlu kollu li nistgħu biex insolvu l-problema fil-ġimgħat li fadal. Is-sur Mavrojanis fisam il-Kunsill Grazzi President. Nixtieq nirringrazzjak tal dan l-iskambju ta' opinjonijiet inkoraġġanti. Għalkemm aħna konna nippreferu li kieku negozjati kienu jilħu riżultati um, ehm, ta' suċċess sal-aħħar tal-periodu tal-konċiljazzjoni, konċiljazzjoni aħna naħsbu li l-koll aħna impenjati bisih biex nippruvaw nsibu soluzzjoni tajba sal-aħħar ta' din is-sena it-tmiem tal-konċiljazzjoni il-ġimgħa l-oħra li ma kisbet l-ebda riżultat. Tara wkoll il-bidu ta' impenn sħiħ u sforz komuni biex ma nċedux u nippruvaw nagħmlu kollu li nistgħu biex nilħu ftehim. F'dan ir-rigward, Sur President, jiena nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lil ċer Sur Lamasur, kollegi l-oħrajn fil-Parlament Ewropew għal dan l-spiritu eh, kostruttiv li għaw ringrazzja l kummissjoni kollha u s-sur Lewandowski. Il-proċedura eh, annwali tal-budget din is-sena qed issir ta' sitwazzjoni diffiċli ħafna għal dan din ir-raġuni jrid ikun hemm sforz minn kull naħa biex inkunu nistgħu nilħu ftehim u noħolqu eh, budget tajjeb għall-2013. il saġi Ġibriotta tal-Kunsill u jien ukoll kol Ser nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nilħu r-riżultati tajbin sal-aħħar ta' din is-sena. Nixtieq inżid ukoll li aħna ħarqana li il- kummissjoni ikolla rwol importanti u, u sinifikanti mod partikolari fir rigward tal-riabbozzar tal-budget li bħalissa Sur Lewandowski qed jipprepara kif ukoll dawn ikuna bbażi ta' diskussjonijiet fil-passat tagħna. Nirringrazzjakom għal darba oħra tal-parteċipazzjoni tagħkom. Grazzi lill kummissjoni u grazzi lill kollegi għal dan id-dibattitu. Issa ser naddu għal mistoqsija orali fuq il-bidla fil-klima u l konferenza ġewwa Doha.